L-Iraq, sekwestru u trattament ħażin tan-nisa. Jekk joġobkom tridu żommu id-dimajnejkom li vera rridu nżommu mal-ħin allokat, tridu tħarsu il-ħin allokat, u se jkollna bżon naqtaw il-mikrofonu jekk il-kellim jew kellima jaqbes il-ħin tijew peress li għanna iktar minn 18 il-kellima u ma tantx fadal ħafna ħin. Is-Sur Campbell Banneman għal minuta. Grazzi ħafna, grazzi President. Iva bħala President tal-Delegazzjoni fuq relazzjoniet mal-Iraq jiena vera nilqa il-ħolqin tal-Gvern il-ġdid ta' da tal-Araq eh, u jiena nixtieq nkomplinati l-appoġġ tiegħi sabiex soċjetà iktar ġusta u inklusiva tkun tkompli tiġi mibnija speċjalment soċjetà li tħares il-ġittijiet ta' nisa. Jiena nikondenna mingħajr riservi il-til, il-ħtif, l-istupru, il-vjolenza eh, sesswali, tortura mwet għamil l-ISIS flera dawna u ma rejati tal-gwerra u reati kontra l-umanita dawn l-atti terroristiċi kontra n-nisa u il-bniet li dan l-ekkim sejjaħ istat izlamiku etiwetta u ma inumani dawna jinkludu attakki immirati kontra l-minoranzi etniċi religjuzi pal-Kurdi, il sirjani il-Kristjani, l-Azidis u il-Turkmen u l-użu tal-forza u l-isfor li nis nies jiġu sforzati li jbidlu r-reliġjoni tagħhom kif ukoll il-vjolanza sessuali kontra in-nisa għaxxida ta' dan iktar passi li rridu jittieħdu u il-President jaqta l-mikrofonu tal-kellim għax il-kellim kellu minuta biss, is-Sur Castaldo. Grazzi ħafna, grazie President. L-ISIS ħolqot ġifiri ksur tal-kudrit tal-bnedem u sabiex dawna e, jukonkludu l-proġett tagħhom u għalhekk il-vjolenza l-atroċitajiet huma e, jagħmlu parti mill-propaganda tagħhom u qed nitkellmu dwar iktar minn 5000 nisa li saru l-irsir tagħhom u jisom concubines u illum e, memx ġifiri, laqas ġifiri jiefu għoddim it-tfal. Li ma dinja hija din jekk normali li inti meta eh, eh, tkun għadek teenager tiġi stuprat. U Iva, u l-stupru eh, iktar faċli tamlu mill per eżempju li tuża armi kimiċi u jekk pala l-Unjoni vera ma npoġġux sanzjoni minnet jifinanzjoniet, mela anka aħna għanna tort. Għanna tort Iva. U Iva, aħna u koll għanna tort peress li jett nitkelmu biss bi dan il-klim imma mux jett nihdu azzjoni. Sur Smith għal-minuta. Grazzi ħafna f'din il-minuta se nagħmel l-mutijaj sa biex jiena nitkellem dwar il-sitwazzjoni vera gravi u orrendi fl-Iraq u eh, dak li ġara fl-Iraq kien falliment enormi tal-politika u dawk favur li, li eh, Eh, huma eh, li jkun hemm eh, intervenzjoni minn naħa tal-Unjoni Ewropea wkoll għandhom jistħu għax din l-azzjoni ma seħħeċ għandna xi idejat ukoll f'dan it-test huwa tajjeb speċjalment paragrafu 12 dwar il-komunità tal-LGBT u paragrafu 13 sabiex ikun hemm implementazzjoni tal-riżoluzzjoni tal-ġnus maquda wieħed li ta' tnejn ħamsa fuq il-paċi u s-sigurtà aħna nixtiequ ntejbu s-sitwazzjoni u l-qadda tan-nisa fl-Iraq maħna għanna responsabilta lejn n-nisa l-irġil u tfal tal lera sabiex ma n-njoraw xet u sabiex nihdu azzjoni sabiex ħajietum nam l-għam ħafna ħjar. Grazie ħafna. Sur Weidenholzer. Minuta u nofs. Äh, Wenn man vom Nordirak hört, von den tausend Frauen und Kindern, die Mela jiena nisma l-istejjer ta' eluf ta' nisa irġil li jedin fi eh, ċentri ta' detenzjoni fl-Iraq eh, tħassru hekk li mort lura sek li sħaħ u eh, donnom id-drittijiet tal-bnidem dawna u maħħolma biss hemmhekk għandek l-estremisti u din l-ideoloġija li qed jirbħu il-progress. U dana qed Immermer il-komunitajiet hemm ħafna nies li qed jiġu miċħuda mid-drittijiet tagħhom qed jiġu abbużati, ħafna minnhom qed jiġu sforzati li jiżżewġu, u eh, min ukoll qed u eh, sabiex jisilu l-sir. Ma nistgħux aħna nippermettu li dana jkompli, irridu ngħinuhom u għalhekk permezz din ir-riżoluzzjoni qed nittamaw li nistgħu ninkontribwixxu għas-sitwazzjoni fejn il-komunità internazzjonali se tieħu azzjoni iktar immedjata sabiex twaqqaf dawn is-sitwazzjonijiet vera barbariċi. Grazzi ħafna. Is-sur depre għal minuti, minuta. President, Sinjuri, fjumejn, dawn l-aħħar jumejn, rajna xaġa vera orrenda il-biraħ Dr. Mukwege id-deskriva it-traumi li n-nisa fid-DRC esperjenzaw u kważi bikina minħabba dawn l-esperjenzi vera ħorox U jekk nitkellmu dwar li nisil siru li jsir e, tortura, il-violenza sessuali, il-ħtif, il-bejħ ukoll tan nisa sejdi fi suq e, u dawna vera kondannawam fir rezoluzzjoni tagħna aħna nsejħu l-Kummissjoni l-Stati Membri sabiex jieħdu miżuri speċifiċi sabiex huma jelbu din e, situazzjoni traġika li nisflera u s-Sirja jespermenzaw. ħaġa vera importanti għalli jasena l-għawnek aħna nixuq nitolbu il-gvern Iraqjan sa biex jirrattafika l istatut ta' Ruma ħalli bekk il-orti internazjonali tal-kriminalità tista' ċasaq dawn in-nis il-orti. Sur Kuzu, minuta. Iva, għatta mela hemm ħafna tortura li qed issir kondizzjonijiet ħoroġ qed naraw x'qed jagħmel l-ISIS kemm fl-Iraq kif ukoll issira, imma fl-2004 meta il-koalizzjoni kitbet il-kodiċi ċivili tagħha u meta koprit il-status ta' familja dana ta' lin-nisa iktar drittijiet mill-bqija tal-Vant Nofsani il-mexxejja ta' tribujiet imma huma provaw jimponu miljuni ta' liġijiet differenti li jmarru kontra drittijiet tan-nisa. Aħna irridu nikkondanaw biex biex l-ISIS manka il-gvern Iran irriferi n-nis kollha li daħlu dawn il-liġijiet diskriminatorji kontra il-nisa jew il-komunità LGBTB. Jiena se nastjeni fuq din ir-riżoluzzjoni. Is-sur kusobri. Is-sur kalam, skużawni, u Iva, in um, fl-Iraq, um, terroristi iżlamiċi f'dawn l-aħħar sitt xhur dawn akkawżaw kriżi umanitarja katastrofika u uh, ġew sforzati tilqu minn darhom ta' eluf ta' persuni l-ġnus maqudu eh, raw li fottubru bejn 5 u 7.000 persuna nżammow bħala skjavi ta' sess u fi kampi partikolari u aħna nixtiequ u nerġu namlu din istejħa li jkunem garanzija ta' drittijiet tan nisa flera u, u eh, li jkunem kemm sigurta kif ukoll id-dritt li eh, jiġu imħarsam li jisiru il sir bżon ta' għajnuna li t-naqa ta' l-dawn nissa u rridu nofru l-om u kol għajnuna psikologika u pala l-axar punt għalek l-inizjativa tal-Stat Uniti u l-komunità jiet eh, dawn l-inizjativi u ma' vera importanti. Surxon kelli minuta. Iva, grazzi, diffiċli li naqra din ir-rezoluzzjoni minnajr ma tibda tħossu ruħek diskustat bil-dak li il-fat li fil-21 seklu għadna t-naqraw fuq li nis isiru il-sir il-nisa l-bnieta t-jimbijaw fis-swi ġifiri prezzijiet li jitpoġġaw fuq eh, eh, dawn il-persuni jew qed jimbijaw il-vjolenza sesswali u n-nisa jiġu kondannati għal mowt għal raġunijiet fejn memx bazija uh, li jom u qed jinqatlu b'dan il-mod u għalhekk irridu aħna b'xi mod nintervjenu sabiex insalvaw il-ħajja u d-dinjità speċjalment tan-nisa u wkoll ta' inkwiet immedjat il-ħtiġiet li għandhom xjaqsmu ma' xitwal dawk li ġew sforzati li jitilqu minn djarhom. U uh, Eh, nittama li eh, ħan kunnu nistaw nieħdu azzjoni immedjata. Is-Sur Martin, minuta, President. Din is-sitwazzjoni li n-nisa fl-ira qed jipperment qed jesperjenzaw taħt l-istat l-Iżlamiku hemmhekk qed nitkellmu dwar ksur enormi ta' drittijiet tal-bniedem in-nisa huma sforzati taħt violenza li jisiru l-sir qed jimbijaw fis għal prezzijiet fissi qed jiġu struppati Um, speċjalment e, u jekk in-nisa jkunu taħt il-15-il sena jiswaw iktar u qed nitkellmu dwar ukoll eluf ta' nisa siti li uh, ġew reġistrati pala li uh, sparixxew u issa qed uh, jiffukaw fuq in-nisa kollha li għandhom iktar mill-leda tal-mamudija u u rridu aħna nibatu messaċ ċarta kundanna, messaċ li rridu nibatu l-parlamenti kolla, l-kommissjoni u l-rappresentanti permanenti. En nishti eh, jena nala fuq bi klim imma il-President jaqta l-mikrofonu tal-kellim. Is-Sur Strazineski, grazzi ħafna. Issa, ma nix nitkellmu iktar dwar il-limit il li janna jkollna għax il-Stati l-Islamiku għet jinjorom dawn. Iva saru ħafna zbali li twet u kemm l-autoritajiet iraqini kif ukoll minna ħatana fil-ponent peress li il-fat li l-autoritajiet iraqini jimna azzjoni tagħhom Għasala dak li qed iseħħ issa fi eh, partijiet eh, gbar tal-Iraq u eh, s-Sirja iva irridu nipprotestaw imma mhux biss bil-fom irridu nieħdu azzjoni immedjata bħala l-Unjoni Ewropea għax dak li qed jiseħħ issa bażikament qed naraw aħna e, e, isna morna lura fil-istorja, morna lura mit-sena u mhux qed nitkellmu dwar il-preżent għalhekk irridu nisforzaw il-Kunsill sabiex jieħu azzjoni deċiżiva. Grazzi ħafna Sinjura Sakura fal-minuta. President, qabel ma nibda bid-diskors tiegħi trid tiftakar li għandi minuta u 10 sekondi bħal kollegi kollha l-oħra, dan huwa punt importanti għalija. Kollegi. Toħranhom kire Prajder. Mela ma tistax tieħu danna, ma tistax naqqas danna mill-ħin tiegħi. Nerġgħu nibdew l arloċ Kollegi, jenna il-membri ta' dan il-Parlament għal dawn l-aħħar ħames snin u aħna Eh, resaqna rezoluzzjonijiet li kondannaw il-violenza l-qtil ta' ġebin ċivili eh, nisa tfal il-minoranzi reliġjużi u koll. Ir-rezoluzzjoni eh, li ti kondanna riżultati mhux ir-raġunijiet ukoll u illum qed nitkellmu dwar riżoluzzjoni dwar l-Iraq. E, aħna invadajna l-Iraq, tfajna l-bombi, samna dan il-pajjiż u wissa qed nistennew li minn dan il kajos li aħna ħloqna li id-dritti tal-bniedem jiġu mħarsa, imma dana se jseħħ biss jekk nagħmlu dmirtana, dana se jseħħ biss jekk aħna se ngħidu l-verità x'inhi irridu nitkellmu dwar iż-żejt, id-deb u l-gas u il-borza ġifiri li dawn l-affarijiet kollha qed jafatwaw il-ħajjiet tal-bnedmin u jekk insaqsu mela dawn il-mistoqsijiet onesti u biss b'dan il-mod li eh, nistgħu ngħinu n-nies. Hemm ħafna drittijiet li qed jiġu miksura f'ħafna pajjiżi. Damna Lochbiller Barbara. Grazzi l-onorevoli Lochbiller għal minuta. Grazzi ta' sew sur president il-bira smajna minant Dr. Mukwege il-dwar stejjer tal-waħx fuq il-violenza fil-Kongo fuq in-nisa. Dan ġi użat ukoll bħala arma tal-gwerra Hawnhekk ukoll qegħdin nitkellmu dwar biża oħra li qed tixteret fost in-nisa u it-tfajliet. Illa nisimgħu dwar azzjonijiet li tittieħdu kontra il-familji jazidi. Nisa qed jittieħdu mill-familji tagħhom u ħafna drabi jiġu sforzati jiżżewġu eh, imsieħba tal-ISIS, jispiċċaw fis-swieq u jinxtraw minn dawn il- minn dawn il-soldati tal-ISIS. Huma parti mill-kampanja tal-Stat Islamiku. Il-Qorti Internazzjonali Kriminali għandha tieħu azzjoni kontra ex ġellida tal-ISIS li l-pajizi tagħhom ratifikaw l-istatut tal-qtim ma mhux biżejjed u għalek aħna qegħdin nappellaw lill gvern tal-Iraq biex jirratifika dan l-istatut Marka mista jkun. Grazzi tassew ngħaddu issa l-Onorevoli Korraw. Grazzi tas-sew, Sur President, rapport reċenti tal-Amnesty International minn meta bdiet ġiet l kampanja ah, tagħhom eluf ta' nisa u tfajliet mill komunitajiet ġew ġew maħtufa. Dan wassal għal ħafna tortura f'dan ir-reġjun dan tista' tafet taħbir tikkonverti imma ħafna drabi dan mhux biżejt għan-nisa skjavi ta' sess li jingħataw l-aħjar emir u jiġu abbużat wkoll mitruppi ħafna minnhom biex joħarbu minn dan eh, joqtlu minn infushom dan affarijiet għadhom mhumiex magħrufa biżejjed dan ukoll imur lin mill-konfini tal istati Iżlamiċi. Dan huwa ksur ta' drittijiet umani jistgħu jiġma jusa bħala krimini ta' gwerra u kriminalità kontra l-bnedmin. Irridu naħdu azzjoni malajr kemm jista' jkun. Grazzi tassew, issa l-Onorevoli Ferran għal minuta. Grazzi tassew, sur eh, President, li raqwa fil-qalba tad dibattitu tagħna llum. Però hija responsabilta tagħna li nieħdu azzjoni fuqha. Eh, għax san bux għal illi li kien serriju l-ostilità lejn dawn il-persuni, nħab raġunijiet ta' gwerra u raġunijiet ta' reliġjon il-maġġoranza ta' l-Irakini soffrew maħabba dan dan huwa pajjiż li spiċċa f'konfużjoni sħiħa wara dan. Il-konsegwenza ta' dan kollu hija illi huma spiċċaw skjavi tal-lar forma ta' ideoloġija. Hemm dawk fostna llum ukoll li parteċipaw fl-operazzjonijiet tal-2003 taħt Bush Jr. u illum qegħdin nikkundannaw dan l-Istat Iżlamiku fisterja u firaq minħabba l-azzjonijiet tal-Amerika jew riżultati ta' dak li jagħmlu huma. U intu tidu tkomplu tappoġġaw dawn il-gruppi li jkomplu imexxu l qudiem din l-ideoloġija Iżlamika. Grazzi minuta għall-Onorevoli Geringer. Sir President, Sinjuri, l-lum din nixdu qed inkunu xieda ta' attakki aktar aggressivi fisem l-Istat Islamiku, stupru u reati oħra li qed waslu għal kriżi umanitarja. It-tfajliet u n-nisa qed jiġu maqjusa bħala oġġetti, jiġu sforzati biex jiżewġu. Jiżżewġu bil-fors dan huwa ta' tħassib għalina dan l-ideoloġija irridu nikkritikaw u niġġieldu kull tip kull tip ta' reati. Kif qal Dr. Mukwege l-istupru huwa arma irrida li anke teqret il-bnedmin. Irridu nikkastigaw dawk li huma responsabbli. Qegħdin nappellaw l-awtoritajiet raqini biex jissieħbu mat Tribunal Internazzjonali. Grazzi tassew. Sur Belder, minuta. Ministru Komissarju jien nixtieq nġibettek l-attenzjoni fuq is-sofferenza tan-nisa mod partikolari programmi ta' għajnuna psikoloġika għal ħafna nisa u tfajlit li ġew stuprati mill-ġelida l isis Anke is-sitwazzjoni ta' aktar minn żewġ miljun armla jridu naħsbu f'soluzzjonijiet, soluzzjonijiet anke rigward ir-reliġjon bħal żwiġijiet temporani per eżempju, li jridu ġildu kontrihom. Bħalissa m'hemmx età minima għal biex jiżewġu eh, nisa ma hemm eh, tfajli ta' tfal ta' desa' snin li jridu divorzju. Din hija xi ħaġa eh, disgustanti. Grazzi l-onorevoli veġa għal minuta. President, din ir-riżoluzzjoni għandha x'taqsam mal-ħtif u l-trattament ħażin tan-nisa fl-Iraq. li nejdu li huma vittmi ta' trattament ħażin, maħnex qegħdin ngħidu l-verità. Dan il-grupp terroristiku li qed jgħid li huwa stat qed jivittimizza n-nisa. Man stupru żwiġijiet forzati ibih lin-nisa fi żwieq skont ir-reliġjon tagħhom. Aktar ma jkunu zar, aktar ikunu jiswaw flus Rridu nitkellmu però fuq is-sitwazzjoni ġenerali fl-Iraq ukoll. Huma responsabbli għal pjaga li qed tifnil dan l-istat. Il-mod kif aħna nindirizzaw dan ir-riżoluzzjonijiet huwa ineffiċjenti u mhux effettiv. Jekk inti taqra dawn ir-riżoluzzjonijiet ma tarax dawn il-punti importanti li qed jissemmu l-kollegi tagħna, issa onorevoli Moja minuta Grazzi, Sur President 25 Novembru li għadda iċċelebrajna il-ġurnata internazzjonali kontra il-vjolenza fuq in-nisa. Però dan l-avveniment huwa biss xi ħaġa li sir kull sena anke dak knaraw dak li jissir fl-irra fuq in-nisa. In-nisa jażidi kuljum isofru minn stupru maltrattament abbuż sesswali, żwiġijiet forzati, konversjonijiet u ħafna reati oħra. Jiena nixtieq nikkundanna dawn ir-reati u nitlob il-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jaddottaw miżuri konkreti biex jiggarantixxu d-drittijiet fundamentali ta' dawn in-nisa. Nittama wkoll li l-gvern tal-Iraq malajr kemm jista' jkun ikun membri tal-qorti eh, penali internazzjonali sabiex ikun jista' jkun hemm prosekuzzjoni tar-reati tal-gwerra u reati kontra l-umanità li jsiru mill-Istat Islamiku. Grazzi. Grazzi tassew. Kollegi li qed jidħlu fl-awla jekk joġobkom, ħudu postkom bil-kwiet, għaliex iridu nisimaw l-kommissarju li serja la dan id-dibattitu, jekk joġbok. Sur Stiljanides. Sur President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, eżis kollegi, jiniet hawnhekk fissem rappreżentanta Olja Federica Mogherini għalix dinja kwistjoni ta' tħassib kbira lina aħna disgustati bħalkom mir rapporti ta' kuljum ta' dawn l-atroċitajiet li qed huma mmirati lejn in-nisa u t-fajliet minn lajsil u anke gruppi armati fl-Iraq. Mod partikolari għandna rapporti wkoll ta' ħtif, zuġiet forzati, skjavitu, abbuż sesswali u konverġjoni forzata li qed tolqot l-aktar nis dajfa li huma parti minn minoritajiet Fil-konklużjonijiet tal-Konsil tal-Affarijiet Barranin kemm il-darba ikkondanna dawn l-atti u qed jappella lil biex dawn li twet u dawn reati jiġu kastigati aħna nappoġġaw ix-xogħol tal- tal-reprezentant tal-ġnus ma'uda li qed wetta investigazzjoni fuq l-abbuż tal-għajs il-firaq u biex iġu ikun hemm provi ta' dawn it-tip ta' reati. Sur kummissarju, e, sar interrompi kiet il-President, nitlob li l-membri biex jieħdu postom bil-kwit biex l-kummissarju kun jista' jkonkludi d-dibattitu. Kummissarju tista' tkompli, il-gvern iraqi il irrit jizgura illi jiġu investigati dawn il-reati biex jimbat messaċċar fuq l-importanza ta' rispett lejn l-istat ta' dritt. Dan jitlob riforma sħiħa ta' sistema kriminali, kriminali u ġudizzjarja u li jkun hemm ukoll kultur ta' rispet lejn drittijiet umani ġudizzjarja indipendenti li tagħti sens ta' ugwaljanza l ċittadini kollha qoddim il-liġi. Dan huwa element essenzjali biex ikun hemm konċiljazzjoni nazzjonali u dan huwa punta urġenza ħafna drittijiet tal-bniedem li qed jiġu miksura fl-Iraq jikkwalifikaw bħala kriminalitajiet kontra l-umanità u għalhekk aħna nappellaw lil gvern biex tal-inqas ikun f'konformità mal-Istatut ta' Ruma jew tal-inqas jissieħeb mal-Qorti Internazzjonali skont artiklu 12-3 tal-Istatut ta' Ruma. Aħna se nkomplu nappoġġaw ir-riformi meħtieġa fil-qasam tal-Stat tad dritt u l-governanza fl-Iraq. Programm ġdid ta' 10 miljon euro beda f'Settembru li għadda Apparti minn hekk l-Unjoni Ewropea qed tiffinanzja wkoll numru ta' programmi li għandhom xaqsmu mal-protezzjoni tan-nisa u it-tfal. Anke proġett li xi strateġija protezzjoni tan-nisa u il-vitmi ta' traffikar u violenza bazata violenza skont istess. Għandu jkun ukoll protezzjoni ta' gruppi dajfa inkluż in-nisa u t-tfal din hija priorità għall-Unjoni Ewropea naħtiġu illi minn 21 miljon persuna niproteġu għom u nsaxħu l-sforzi tagħna. L-azzjoni umanitarja Ewropea se tinkludi wkoll assistenza soċjali u ekonomika għal dawn il-vitmi, inkluż dawk li huma vitmi ta' violenza sesswali. Nixtieq nikkonkludi billi nenfasizza l-Unjoni Ewropea se tkompli tappoġġja l-Gvern tal-Iraq f'dawn iż-żmini diffiċli u ser nippruvaw ukoll ngħinu lil dawn il vittmi Grazzi tassew. Grazzi tassew, Sur Kommissarju. Nixtieq inħabbar li jirċivejt seba mozzjonijiet tal-riżoluzzjoni, id-dibattitu huwa konkluż, il-vot se jittieħed issa. Grazzi l kulħadd.